tal-biodiversità u naddi il-kelma mal lower li Sur Mark Demesmaker bħala rapporter ta' dan is-suġġett, ir revizjoni ta' nofs terminu tal strategija tal-Unjoni Ewropea fuq il-biodiversità. Dank u wel, voorzitter, eh, meneer de commissaris, collega's, investeren in natuur. Grazie ħafna, president, commissario, l-investu fil-natura al l-biodiversità irrid ikun fil-qalba ta' Ewropa inklusiva u sostenibli Min barra l-valur intrinsiku tan-natura, l-biodiversità għandha ħafna vantaġġi kbar għaliex ħafna mill-impjiegi dependu fuqha. In-Netwerk Ewropea ta' Top Natural Sites hija ħafna ikbar minn nefqiet li fil-fatt din tilvolvi li ma jkonniex strateġija ta' biodiversità se twasalna għal nefqa ta' 50 miljun fis-sena. Hemm teddid kbar li qed naffaċċjew. Għatfadlinna ħafna x'namlu biex niksbu il-miri tal-2020. L-isforzi immirati jistgħu waslu għal stejjer ta' suċċess u l-miri huma ta' min jiksibhom, imma is-sitwazzjoni ma tantx sabiħa. 23% tal-ispeċi u 16% tal-habitats edin fi stat tajjeb mingħajr sforzi kbar maħniex se nevitaw ix-xenarju li kellna fl-2010 u eh, mhux se naslu għal miri tal-2020. il messat ċentrali fir-rapport tiegħi u illi irridu indawru r-rota fuq livelli kollha u jrid ikoll implementazzjoni, monitoraġġ aħjar u integrazzjoni tal-biodiversità eh, fuq sma oħra tal-politika. Dan kollu eh, huwa bżonn news. Irridu ninvolvu wkoll il-partijiet interessati u anki ċittadini. Id-direttivi li għanna huma kruċjali għall-istorja. Jiena fuq il-fitness checks tal-direttiva nemmen illi daw mandom jiġu riveduti, għandhom jiġu implementati Bisħiħ, Għalli bekk nibdew ix-xogħol tagħna. tal-politika Ewropea irrid jibqa' imsaħħaħ, nemmen ukoll illi irridu nsibu soluzzjoni. Il-leġislazzjoni m'għandix problema fiha u għal-fatt li l-implementazzjoni mhux siħa li toħro il-problemi. Il-Kumitat tal-Ambjent appoġġa r-rapport tiegħi kważi b'mod unanimu u nemmen illi għada fil-plenarji fil-plenarja se nibatu messaċċar lill-Kummissjoni nofs miljun ċittadin u kollu rew l-opinjoni tagħhom fil-kampanja. Barra minn hekk, il-Ministri li iltaqaw fi 16 ta' Diċembru u rew ukoll appoġġ tagħhom għad-direttiva fuq in-natura u appoġġjaw l-implementazzjoni tagħha. Fl-aħħar, l-ewwel riżultati tal-fitness check juru illi id-direttivi tan-natura huma effiċenti meta dawn jiġu implementati tajjeb u jiena nixtieq nisħaq fuq dan b'eżempju Kummissarju Vella il-ġimgħa li għaddit inti u jiena rajna dan ir-rapport ta' Antwerp u hemmhekk rajna bajnina stess kif l-ambjent u l-iżvilupp eh, eh, ambjentali jistgħu jimxu it feet permezz ta' oqsma u kurituri li jassiguraw li l-interessi eh, li għanna fl-Europa jizzewġu mal-protezzjoni tal-flora u l-fauna e, fraġli li għanna f'dan il-port. Revizjoni ta' direttivi tan natura miex bżon juża imma rridu ninsistu biex nifaċilitaw il-proċess ta' implementazzjoni. Il-Kummissjoni għandha rwol kruċjali hawnhekk b'mod partikolari e, billi tagħmel linji gwida imtejba illi juru l-aħjar prassi. Il-Komissjoni trid tassigura wkoll illi il-linji gwida jiġu rispettati u rikonoxxuti. Jina napella l komissjoni eh, biex tisma minn dan li qed ngħid jiena u ma toqgħodx tifoka fuq l-inċertezzi li hemm fuq il-fitness checks. Jekk ma ħnisel u il-miri għas-sena 2020 se jkollna problema u allura rridu naħdmu flimkien biex niksbuhom. Il-Kummissjoni għandha ssib soluzzjonijiet innovattivi sabiex ma nibqawx nitilfu il-biodiversità, per eżempju billi tħabbar eh, network transeuropea għal eh, infrastruttura tajba l-ambjent jew inkella illi tagħmel liġijiet illi jipproteġu l-biodiversità. It-telfa ta' biodiversità eh, tfisser telfa għal kulħadd. Fl-interess ta' kulħadd nittama li nista noqgħod fuq l-appoġġ tagħkom sabiex aħna nipproteġu l-ambjent. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi tiegħi li shadow rapporters għal kooperazzjoni kostruttiva li mm, urewni. Kien ta' pjaċir għalija li naħdem magħkom. Grazzi ħafna. Issa s-sur Bella. Ndilek l-kelma. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President, membri onorevoli, nishtiq nibda billi nirringrazzja lil kollega rapporter tiegħi is-sur Mark Demis Merkel għal rapport fu il-biodiversità mid-term review. Huwa onur li jiena nikkontribwixxu għal din id-diskussjoni għal progress tal-Unjoni sabiex niksbu il-miri tal-biodiversità l-2020. L-appoġġ tal-Parlament Ewropew li se jkun adottat għada jwassal messaġġ eh, kbir fuq l-importanza tal-biodiversità u l-ekosistemi għal benesseri tal-umanità u anki għall iżvilupp soċjo-ekonomiku. Ir-rapport jagħti messaġġ ukoll ta' tħassib eh, u twissija dwar il-protezzjoni ta' dan il-kapital naturali Nispera li dan il-rapport jista' jżid il-progress lejn il-kisba diffiċli ħalli nilħu il-miri tal-2020. il mitter tal-Kommissjoni dwar il-biodiversità u rrid illi issa li wasalna eh, fil-midterm, xorta ma wasalniex nofstri biex nilħu l-miri tagħna qegħdin nitilfu il-biodiversità u dan għandu implikazzjonijiet serji ħafna, implikazzjonijiet għall-abilità tagħna illi nassiguraw is-sigurtà fil-qasam tal-ikel għall kwalità tal-ħajja tagħna u l-iżvilupp sostenibbli u għandu implikazzjonijiet serji wkoll sabiex eh, inkomplu niġġieldu il-bidla fil-ktima u naslu għall impenji nazzjonali tagħna, internazzjonali tagħna. Minajr eh, dubju l-Kommissjoni se tikkonsidra rakkomandazzjonijiet tal-Parlament għall-azzjoni fuq livell Ewropew u biex eh, inkomplu l-qafas politiku tal-Unjoni irrid ikun hemm implementazzjoni aktar imsaħħa eh, fil-qasam. Irridu nimmobilizzaw l-isforzi ta' kulħadd fuq il-levelli kollha u fis-setturi kollha sabiex aħna nkunu nistgħu eh, mal-impenji fil-qasam tal-biodiversità. Irridu nimplementaw b'mod sħiħ il-leġiżlazzjoni tan-natura u nifukaw eh, fuq il-netwerk tan-natura 2000, speċjalment fil-qasam marittimu. Rritu ikun hemm ġestjoni u finanzjament għal daw is-siti ta' natura 2000. Il-fitness checks tal-Unjoni Ewropea waslu għal risposti eh, minn konsultazzjoni pubblika. Din kienet l-ikbar risposta li qatt kellna u involvit li ċittadini Ewropej. Ġenerat ukoll numru kbir ta' evidenza u għonne kiena nixtieq nisħa illi il-fitness check huwa opportunità sabiex aħna nikkonsidraw kif aħna nistgħu nassiguraw aħjar illi id-direttivi eh, tan-natura illi huma importanti ħafna biex niksbu l-miri tagħna huma effettivi u effiċjenti. Hemm kwistjonijiet dwar l-implementazzjoni, risorsi, il qsim ta' arfin u esperjenzi u anke l-kwistjoni tal-involviment tal-partijiet interessati kollha. Dawn il-kwistjonijiet kollha għandhom bżonn l-attenzjoni sieħa tagħna. Jiena nixtieq niforma lil dan il-Parlament il l-Kummissjoni qed taħdem sabiex tagħti l konklużjonijiet tal-fitness check exercise li għamlet u dan se tagħmlu fir-rebbi għalija. Iva, id-direttivi ta' natura għandhom ruol kritiku ċentrali sabiex niġildu l-telfa tal-biodiversità fl-Europa, ma waħidhom mhumiex biżejjed. Rridu aktar sabiex nerġgħu nirkupraw is-servizzi tal-biodiversità kemm fil u lilin minn netwerk ta' Natura 2000. Irridu nifokaw fuq eh, il- l-aspetti pozittivi. Irridu naħdmu fuq l-istrateġija wiesa tal-Unjoni u dan se jiddependi fuq l-impenn tal- ċittadini tagħna wkoll, speċjalment meta jidħol il-konsum u għacċar illi irridu għajmu kuxjenza fuq il-valur tan-natura u l-biodiversità. Mhux biss għaliex il-biodiversità eh, u hija xi ħaġa ta' valur għacċittadini ċittadini imma twassal ukoll għall-iżvilupp ekonomiku tagħna u l-benesseri tagħna. Dan kollu għandu jiġi integrat fil-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-midterm review tagħna uriet l-importanza tal-agrikoltura u tal-qasam tal-foresti li flimkien ikopru 80% tal-art Ewropeja. Uriet ukoll l-importanza tal- politiċi marittimi eh, tas-sajd u tal-iżvilupp. Dan kollha jridu jkunu fil-ċentru tal-liġijiet tal-biodiversità. Hemm ħafna eżempji eċċellenti ta' eh, titjib lokali permezz ta' prassi tajbin. U dan huwa messaġġ eh, tajjeb eh, sabiex nemnu aktar fil-miri għall-2020. Jiena nixtieq ngħid illi regolament dwar l-ispeċi aljeni kien ta' suċċess u dan se jwasal għal miżuri fil-qasam. Dan se jindirizza waħda mill-kawzi ta' nuqqas ta' telf ta' biodiversità fl-Unjoni. Il-Kommissjoni maħliċ ħin u waslet għall-lista ta' speċi li huma ta' tħassib għall-Unjoni u diġa qed tagħmel xogħol preparatorju eh, b'vista ħalli din tiġi aġġornata aktar tard din is-sena. Fl-aħħar fuq livell globali rridu eh, naħdmu fuq l-impenji internazzjonali tagħna u eh, nindirizzaw it-telfa tal-biodiversità. Speċjalment jidħol il-kummerċ ħalli flimkien fl-2020 ikolna riżultat pozittiv illi ikun pass tajjeb għal eh, miri li għanna mbagħad għall-2030. Grazzi ħafna. Au nom de la Commission du Développement. il-kelim li jmiss. Senjura President, Sur Komissarju, jina nishtinnejt l-ewel net proset għaxxol li li għamiltu dan kien rapport verament komplet u tajjeb. Jina minnaħat tal-Komitat tana aħna nishtiqu nejdu proset u koll l-ħaddima li ħadmu mill-gruppi differenti l-oħrajn Eh, kien hemm punt importanti ħafna ġifieri nitlob l-istrateġija ta' kooperazzjoni ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea qatt m'għandha tkun qed tappoġġa politika li tmur kontra l-biodiversità qatt ma nista' nagħmlu appoġġ ta' strateġiji finanzjarji li jmorru kontra l-biodiversità aħna nafu li l-indiġeni kif ukoll il-bdiewa huma l-iktar li jibatu ma jistax ikun hemm żvilupp jekk ma jkunx hemm sostenibilità u sostenibilità ma tistax tkun garantita jekk m'hemmx biodiversità li dan n tnoqqis tal-biodiversità huwa ta' dettita kull speċi li tgħix anke l-bnedmin. Hemm bosta affarijiet li mhumiex sostenibbli u naħseb li dan juri biċċar li mhix il leġizlazzjoni l-problema iżda noqas ta' implementazzjoni tal leġizlazzjoni li twassal tnaqqis tal-biodiversità parti minn hekk. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li il-deviza tal-biodiversità jissir mill-valuri Ewropej fuq il-livell globali anke fuq il-livell tal-Stati membri mhux qed iżommu mal-obbligi tagħhom.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 U nirringrazzaħu kol tal-kooperazzjoni li kanna l-PPE jappoġġa li konna reazzjoni b'saħħitha ħafna dak li għandu x'jaqsam l-istrateġija tal-biodiversità u naħsbu li hemm bżonn li nagħmlu referenza għal dan il-kontroll ta' fitness. Bħala reporter tal-PPE jiena naħseb illi jiena fil-fatt kontra il- fatt li aħna ndejfu l-biodiversità rridu naraw li 28 stati membri provaw ikun hemm implementazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni. Rridu nifukaw ukoll fuq l-iktar punti importanti hemm bżonn li konna tweġiba wkoll preċiża u konkreta minn naħa tal-Kummissjoni l ppf fil-fatt għalhekk talab illi jkollna ċertu votazzjoni separati sabiex ikonna varjetà bioloġika aħjar l-atturi kollha li huma affettwati jikunu qegħdin jagħtu kontribuzzjoni tagħhom. Il-protezzjoni tan-natura fil-fatt għandha ssir bil-kooperazzjoni ta' kulħadd. Jekk le naħseb li ma nistgħux noqogħdu aħna natu tort fuq il-riformi u l-bidla tal-politika. Jena naħseb li rridu naraw li nużaw l-istrument ta' sostenibilta mħabba dan jista' jkun strument li jenna. Għanna ħafna dominika ċobkom eh, zumma mal-ħin. Grazzi ħafna Sinjor President Sur Kommissarju, żewġ messaġġi naħat jgħid. L-ewwel net aħna rridu bis-serjetà nippromovu l-biodiversità u nipproteġuha. Parti minn hekk aħna minnaħa tal-Parlament Ewropew qegħdin narfu biċ-ċar dan ħajkun ikkonfermat għada bil-votazzjoni m'għandniex bżonn ta' evalwazzjoni mill-ġdid ta' dawn iż-żewġ leġiżlazzjonijiet u direttivi dwar protezzjoni ambjentali. Aħna rridu naraw li jekk leġiżlazzjoni ħad tkun implementata kif suppost dawn id-direttivi jistaw waslu għal sostenibilità u ħarsin tal-biodiversità. Ġifri jek għanna ħanerġaw niftħu kollox u nerġaw nibdlu kollox dan ħajwassal għal ħafna effetti negattivi. Sur kummissarju nappellawlek, aħna għanna bżon illi ikonna il-varjetà il-biodiversità iżda m'għandniex bżonn li jkollna evalwazzjoni mill-ġdid u reviżjoni tad-direttiva. Għandna bżonn iżda l-appoġġ tiegħek sabiex inti taħdem iktar fuq l-implementazzjoni u l-kontroll tal-implementazzjoni. Din hija l-ikbar problema. Numru kbir tal-istati membri f'ħafna isma' waqgħu lura mhumiex qegħdin joqogħdu ma' regoli għal ġunġun rridu npoġġu daqsxejn iktar pressjoni biodiversità u varjetà hija xi ħaġa li qegħdin nitilfu ta' kuljum. 150 speċi madwar id-dinja qegħdin medda, dinja xi ħaġa illi għandha x'taqsam mal-kwalità tal-art, tal-ħamrija, tal-ilma, tal-servizzi tal tal-ekosistemi u koll, aħna rridu nipoġġu il-pressjoni fuq l-Stati membri ħalli implementaw kif suppost id-direttivi li għanna diġa fis u il-popolazzjoni fil fat hija favur iktar kontroll. Importanti li aħna nipproteġu l-biodiversità. Aħna bil-life rridu naraw illi nwaslu riżultati ma nix bżon ta' semplifikazzjoni ħabba li diħa wassal għal situazzjoni li tkun għara aħna fl-imkien sa' sena 2020 nistgħu nilqu dawn l nijiet Grazzi. Wisniewska u nom de l'ECR pour un minute. Signora Wisniewska. Grazzi ħafna, President. Kollegi, memx dubju li l-biodiversità għandha tiġi protetta. Il-Polonja għandha ħafna biodiversità. Ir-rapport tas Sud Demes Marke fil-fat jiffoka fuq il-problemi tal-istrateġija temporanja li sissa għanna biex niproteġu il-biodiversità mandanna kollu il-leġislazzjoni fuq il-xejl gas li proponew il-grupp tal-ħodor eh, se għamila impossibli illi eh, namlu estrazzjoni ta' dan il-xejl gas. Il-Polonja trid iżid l-indipendenza tagħha mill-Russja. U nistgħu nagħmlu dan billi nduru lejn ix-xejl gas. U nistgħu nagħmlu dan mingħajr ma nagħmlu dannu lil biodiversità m'hemmx bażi illi ngħidu illi il- eh, xejl gas u l-ksib tiegħu huwa aktar ta' problema minn attività oħra umana. Issa is-Sinjura Berder. Din il-midterm review ma tistax tkun aktar ċara jekk l-Istati membri mhux se l-isforzi tagħhom sabiex jinforzaw il-leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea għal darb'oħra maħniex se u mal-miri tal-biodiversità għal-2020 kif għamilna fl-2010. Dil xejra tinkwetana u rridu niftħu il-leġizlazzjoni tagħna għaliex hija meqjusa bħala waħda tajba eh, fil-livell internazzjonali tipproteġi il-biodiversità tagħna. Eluf ta' speċi għandhom protezzjoni permezz ta' dawn is-siti tan-natura 2000 u eh, jiswew madwar 300 biljun fis-sena l-inċertezza legali se xekilna mill niksbu il-miri tagħna aħna nafu xirridu u rridu inforzar aħjar tal-liġijiet li diġa hemm il-protezzjoni tal-biodiversità tagħmel sens ekonomiku wkoll. Jekk mhux se nilħu mal-miri tagħna, in-nefqa se tkun ta' 50 biljun fis-sena fis-servizzi u se teqret ukoll il-biosfera u tagħmel dannu eh, permanenti fuq il-biodiversità tagħna. Aziz Kummissarju, nafu li il-ħin qed jaħarbinna. Hemm affarijiet li inti tista' tagħmel sabiex nieħu l-miri tal-2020. Timpenja ruħek illum hawnhekk li taħdem għall-Kunsill sabiex ikun hemm eh, deliveranza aħjar eh, tal-leġislazzjoni il-pajjiżi qed jirrifjutaw illi eh, jieħdu responsabilità. Ħasra li l-Kunsill mhux qiegħed hawn biex jipparteċipa fid-dibattitu tal-lum. Se tagħmel qafas legali ta' spezzjonijiet ambjentali u tressaq għal-ġustizzja eh, lil dawk illi ma jirrispettawx il-biodiversità tagħna. Jina nifhem illi inti taf xinu l frustrazzjonijiet ta' dan il-parlament u naf li se taħdem maħna sabiex nilħu il-miri tal-biodiversità. Grazzi ħafna. Ma nistax naċċetta blue calls għax ta' sew il-ħinet jafas dibattitu twil ħafna u għasfad l diskorsi ta' minuta, Signora Boylan għal minuta. Um, Il-biodiversità fl-Europa edha fi krizi u r-review tal-Kommissjoni taċċetta dil-ħaġa, hemm degradazzjoni ta' l-ekosistema. Ftit kien hemm progress. Jina smajt lil kummissarju Vella u eh, ma smajtux eh, jirrifjuta li għamel riviżjoni ta' direttivi tan natura eh, tan natura però id-direttivi kellhom impatt fuq is-settur Aħna noġġezzjonaw li jkun hemm reviżjoni ta' dawn id-direttivi. L-implementazzjoni u l-inforzar huma l-problema mhux il-leġiżlazzjoni fil-fatt. Il-Parlament Ewropew għadha se jżid leħnu ma' nofs miljun ċittadin illi wieġbu għal konsultazzjoni pubblika b'mod ċar biex jiġu protetti dawn il-liġijiet. Issa, il-mistoqsija tiegħi di, Kummissarju Vella, qed tisma'. Grazzi. Għal-minuta, issa s-Sinjura Akken. Grazzi għal rapport tajjeb li tajtuna u l-kooperazzjoni tajba li kellna ma' shadows ta' gruppi oħra. Għanna messaċ ċar li qed nisimgħu hawnhekk. Dak li qed nisimgħu hawnhekk illum hija aġenda kbira. Imma għanna inċertezzi legali u koll. Tmissux id-direttivi tan natura, assiguraw biss li jiġu inforzati. Jina naħseb mill-evalwazzjonijiet li kellna u minn dak kollu li nismaw, nisimaw, impressjoni fuq il-Kummissjoni aħna l-membri parlamentari kollha rridu napoġawkom u rridu niproteġu in-natura il il-koll fl-imkien. Jina nishtiq insemmi l-konvenzjoni ta' Arhaus hawnhekk li għandha tiġi implementata hawnhekk ħalli konna aċċess għal ġustizzja u naslu ukoll lejn il-qorti għanna odda tajba għawnek fis sistema irridu nużawa imma. Nisimaw il-rappresentanti eletti l-Konsil u l-Kulħat u nimxu l-qoddim. Issa il-Senjur affronta li FDD, grazzi ħafna President, il-rapport li għanna qoddimna eh, uh, tajab ħafna kienem sow xol tajab mir rapporter u xadu rapporter mimlija proposti tajbin ħafna se appoġġaw u dak li smajna se jkunem eh, vot pozittiv tal-kamra imma jidispeċina ħafna għax eh, maħnis se nkunu nistaw naslu biex nilħu l anietana tagħna fuq ta' biodiversità sal-2020 Il-rapport tal-revizjoni eh, ta' u huwa diżastrus eh, laqas għadin viċin rispet ta' sitmiri u għalek apparti l-impentana huwa ta' tassib kbir li naraw xet jagħmlu sat membri biex jħarsu l-biodiversità u kif qed jimplementaw jew le eh, dawk li jistgħu jagħmlu biex jħarsu l-biodiversità u għalek jintolbu l-Kummissarju biex jżommu direttivi tal- natura tal-habitat b'implementazzjoni imtejba. Grazzi. Monsieur euh, e Ayuso, Ayuso. Serio. La protección de la biodiversidad nos importa mucho. La President sur comisario fi Spanja, aħna il-pajjiż li l-iktar jappoġġa il-Red 2000 eh, u aħna għamilna ħafna passi il-qudiem favur l-ambjent, favur l-ambjent marin l-iktar u għallek appoċ tajab ħafna hemm afas legali b'saħħtu ħafna li huwa importanti immens u hemm bżonn li nkunu ambizzjużi biex memx bżonn imbidluwa, hemm biss hemm bżonn illi insaħħuha u ntejbuha fil-implementazzjoni tal-leġislazzjoni biex eh, nisfutaw u nitalmu mill-esperjenza li għandna ċfir imbidlu l-leġislazzjoni tkun li nimxu il mux ehm, il-qoddim imma nimxu l-ura daqs granċ. U għalek tal lezzjoni l-iktar ħidma li għanna hija l-Kommissjoni bil-Korporazzjoni tal-Istati membri tipproponi direttivi li huma ċari u konċiżi għall-applikazzjoni, l-implementazzjoni biex hekk tikanċiżi situazzjonijiet li ikun hemm ta' paragun u għalhekk Para eżempju nixtieq ngħid li hemm problemi serji fil-pajjiżi pereżempju eżempju, bizzida tal-popolazzjoni f'postijiet li qed juża qed kawżaw ħafna problemi, pereżempju fit Tramontana ta' Spanja, u għalhekk nista' ukoll nagħmel eh, referenza u anki għal eh, post fejn ikun hemm ħafna safa, speċjali l-ħin, grazzi ħafna President. E signora Briano al minuta. Presidente, la perdita di biodiversità. Grazie ħafna signora President. Il-telfa tal-biodiversità jam ikkawżata mill-bniedem ħafna drabi, mħabba l-bidla fil-klima u mħafna ħabba tniġġis ukoll. Il-biodiversità għandha valur soċ-ekonomiku kbir ħafna 4 miljun u nofs posta xogħol fin-natura 2000. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt il-pollinaturi qegħdin jaraw li waslu għal telf ta' xi 15 biljun euro fis-sena. U importanti illi aħna iva ninvestu fin-natura, nafu li hemm bżonn ta' ħafna flus, iżda dan m'għandux fil-fatt jitellef l-investimenti li tisiru. Importanti li ninvolvu l-atturi kollha kif nagħmlu aħna fil-intergrupp biodiversità fejn qegħdin naħdmu mar-riċerkaturi, mal-kaċċaturi, ma' dawk il-gwardjani tal- parks u tal-postijiet pubbliċi ħalli aħna naraw li aħna nħarsu l-biodiversità mhux biss il-sajjida qegħdin jagħmlu ħafna sforzi iżda anke dawk li qegħdin jieħdu l portijiet ejja naħsbu wkoll fuq eh, dawn il-każijiet tal-baħar. Grazzi. Sir Brandi, minuta. Iva, grazie signora President. Wara l-istrateġija tal-biodiversità Ewropea ta' qabel li fallit jina sirt rapporter fl-2011 fuq il-biodiversità u qbilna li se jkunu differenti l-affarijiet. F'din is-sala plenarja enfasizzajna fuq l-importanza kbira eh, tal-biodiversità fuq l-umanità. Issa, l-affarijiet se jkunu differenti. Iva, ir-riforma tal-politika tas-sajt kienet ta' suċċess u kienet aktar sostenibli. Imma xinejdu fuq il-pak u l-politika ta' koezjoni. Emmek fallejna ma minnijiex aktar sostenibli u għallek wasalna fl-2016 issa nofstri u għanna konklużjoni waħda l-Unjoni Ewropea edha tfalli serjament biex tikseb l-istrateġija tal-biodiversità taħħa, ġifiri noqogħdu naqtfu fil-vojt miex soluzzjoni. E, sur Kommissarju u l konsil assenti tħallux nofs miljun Ewropew e, jiġu dizappintati u ħudu passi serji fuq il-biodiversità. Grazzi ħafna. Issa il sinjura Ride. Mikrofonu. Nemnu fl-importanza illi niproteġu il riservi naturali eh, fil-Renju Unit u fl-Ewropa. Aħna lesti li nappoġġaw it-titjib tal leġislazzjoni li hemm fuq dan kollu, ma dan kollu nemnu illi din il-ħaġa għandha tkun responsabilità nazzjonali u allura nopponu leġislazzjoni ġdida f'dan il-qasam. L-aħjar nies biex iddeċidu fuq l-habitats naturali fir-Renju Unit huma n-nies tar-Renju Unit ma nafdawx fil-Kummissjoni biex tagħmel protezzjoni tal-benesseri tal-annimali u l-biodiversità tagħna rigward it-tibdil fil-knis fil-klimja fil-klima. Naf illi għanna ħafna xnamlu, specialment fil-qasam ta' migrazzjoni. Kenna art eh, ħadra u sabiħa illi meħabba l-migrazzjoni u l-izvilup spiċċat f'ġungla ta' konkret. Grazzi ħafna ta' konkos. Grazzi ħafna Sr. President, Sur Komissarju, xtaqt nibda billi ngħid prosit lis sur Demes Makara għax kollu li għamil naħseb li għandu għamel rapport tajjeb ħafna pożittiv e kif qalu bosta kellima llum. Jiena naħseb li l-elaborazzjoni ta' dan ir-rapport għandu jikkontribwixxi għall-analiżi ta' sitwazzjoni ta' leġiżlazzjoni ambjentali ħalli bekk aħna nkun nistgħu wkoll nirrevedu l-leġiżlazzjonijiet tal ġejjini Jiena naħseb l-importanti li aħna Eh, noqogħdu għattenti, iżda nxal għalfejn nagħmlu reviżjoni kompleta tal-dawn id-direttivi minħabba li dan jista' wasala nuqqas ta' sigurtà legali illi dan jista' wasala l-iktar problemi apparti minn hekk jiena nixtieq inżid ukoll illi jekk aħna ħajkonna dawn il-ħafna taqlib legali dan jista' jkun ta' teddid fih innifsu. Aparti minn hekk nixtieq ngħid illi fir-rapport l-importanza illi l-Kummissjoni toħroġ blista kompleta tal-lista speċi li qegħdin jkunu medda ħalli bekk aħna verament ikun nistgħu niddefendu l-biodiversità tagħna. Hemm ċertu wkoll affarijiet li huma perikolużi skont ir-rapport tal-EFSA li li qed jiżviluppaw hemm bosta miżuri interni wkoll li għandhom ikunu implementati skont miżuri xierqa kif għandna fir-rapport. L-ispeċi li qegħdin jinvadu lil dawk autoktoni naħseb indiġeni rridu naraw li Nevalwa eżattament x'effett dan ħajkollu fuq l-ekonomija Ewropea dan l-effetti fuq il-biodiversità huwa verament qawwi ċittadini huma konxi ta' dan kollu. Grazzi ħafna. Monsieur Ojtema, un minut. Is-sur għal minuta. Grazzi President. Kollegi, id-dinja qed taffaċċa sfida kbira. Il-produzzjoni tal-ikel fil-waqt li naqsu l-pressjoni fuq l-ekosistema. Rridu nejxu flimkien mal-biodiversità. Il-teknoloġija mtejba tista' tejjeb il-produzzjoni tal-ikel u fl-istess ħin tnaqqas l-impatt eh, fuq is-settur tal-agrikoltura u l-benesseri tal-annimali. Jiena naħseb l-agrikoltura u l-ortikoltura mumiex il-problema, imma nuqqas tarfin huwa il-problema. Irridu namlu bidja b'mod modern ħalli naqsu il-pressjoni li hemm fuq is-settur. Interpretazzjoni għaqlija tal-leġislazzjoni saret fil-qasab ta' natura 2000. Ġifiri, li nużaw is-sens komun jista' iwassal għall aħjar soluzzjona biex inħarsu l-interessi ta' kulħadd. Grazzi. Dank, Frau Präsidentin. Um... Grazie ħafna, Signor President. Telfa tal-biodiversità ma tfissirx biss telfa tal natura iżda anke tar-rikkezza ekoloġika u naħseb li l-Parlament Ewropew meta qed niddiskutu fuq l-ekoloġija u fuq in-natura dejjem aħna nqisu l-biodiversità bla dubju ta' xejn dan ir-rapport huwa impuls tajjeb, iżda jiena naħseb li l-problema hija bl-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni għad għandna problemi bl-implementazzjoni hemm bżonn li verament nagħmlu sforz sabiex nilħu l-għanijiet tagħna. Din raġuni jiena nixtieq illi id-direttiv li għanna palissa fissa ikunu implementati aħjar, zgur li l-maġġoranza ta' dan il-Parlament ħaj appoġġaw dan il-lan minħabba illi naħsbu li ma jagħmilx sens inqogħdu nerġgħu niftu direttivi mill-bidunet nqogħdu nerġgħu ninegozjawhom jiena naħseb illi anka dwar il-żoni ta' natura 2000 aħna rajna illi l-monokulturi huma medda issa dawk il-bdiewa illi jqogħdu attenti xorta waħda qed ikunu sforzati illi ma jużawx il-flus tagħhom, il-ftit flus li għandhom mitħul tagħhom sabiex jinvestu fil-protezzjoni. Jiena nixtieq illi dawn bdiewa jkunu appoġġati ħalli ma jkun jistgħu l-kontribuzzjoni tagħhom għall biodiversità tal protezzjoni ambjentali. Grazzi ħafna Sur Dorfman a ħafna Sinjura President, f'dan ir-rapport aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kwistjoni dwar l-approċċ Ewropew dwar il-biodiversità jekk jagħmilx sens u jekk huwiex biżejjed. Iżda rridu nsaqsu lil nfusna wkoll jekk ir-regolamenti humiex verament konċiżi u tajbin. Jiena nixtieq ngħid li aħna fl-Ewropa m'għandniex fil-fatt eh, ninsew li hemm ħafna affarijiet li jkunu kontrollati Aparti minn hekk ukoll hemm numru ta' boskijiet u numru ta' eh, bosti numru ta' annimali li rridu jkunu protetti. Aħna rajna illi l-orsijiet u il- u l-wolves ukoll fil-fatt kienu u l-lupi qed joqsu wkoll fl-Ewropa. Kien hemm bosta każijiet iżda ta' incidenti fuq il-bnedmin din xi ħaġa li mhix xi ħaġa sabiħa laqgħa xejn. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' dibattitu politiku fuq dan is-suġġett u rridu namlu bilanċ bejn biodiversità li tagħmel sens kif ukoll sigurtà u agrikoltura b'saħħitha. U s ta' ċittadini dejjem tanda tkun garantita. Jena naħseb li rridu naraw li minn din il kwissjon tal-biodiversità aħna verament tkun nistgħu nilħu u niksbu suċċess għal kulħadd. Grazzi ħafna Sur Peter Le. Grazzi ħafna il-diversità biologika U l-biodiversità xi ħaġa importanti ħafna lina. Jekk aħna ħankomplu għaddejjin kif konna għaddejjin sissa b'din id-dinamika maħniex ħanilqu l tagħna, aħna ħajkollna biss suċċess jekk aħna nkunu maqdin fuq illi fuq il-fatt li naqblu mal-kunċett. Ewlini, għana nafu li hemm ċertu speċi li qegħdin jispiċċaw nafu li tliet kwarti eh, ta' li kell tagħna jiddependi fuq in-naħal pereżempju, u mhux in-naħal biss, iżda anke speċi oħrajn. Jekk aħna maħniex ħan konsidraw il-biodiversità, dan ħajamil dan u koll u ħsara kbira l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjien irridu naraw li l-pak politika agrikola komuni tkun ibbażata fuq il-politika agrikola. L-politika agrikola dejjem għandha jkollha fil-qalba tagħha l-politika ambjentali. Jina essa għandi sitt interventi fis sessjoni ta' kaċ tijaj. Minuta. Gospođo predsjednice, prema izvješću Evropske komisije o ekonomskim koristima od Evropske mreže zaštićenih područja. Mela, għabara li huwa rapport dawk li huma iż-żoni protetti ta' natura 2000 dawk l-speċi li kienu kważi e, se irdu eh, kien hemm konservazzjoni tagħhom u għalhekk eluf eh, ta' impjiegi ġew maħluqa wkoll dawk li jaħsbu li l-biodiversità mhix periklu hemm son ikunu jafu illi wara l-istħarriġ tal-Eurobarometer hemm iktar minn 80% ta' ċittadini Ewropej li huma konċernati mit-telf ta' biodiversità 98% tal-ċittadini jiexu minn 20 km minn xi zona ta' natura 2000 u għalhekk iċ-ċittadini Ewropej jixtiequ jżommu l biodiversità li qiegħda ħdejn darhom imma ta' ma jiex ikun f'konflitt mill-attività ta' kuljum tal-popolazzjoni lokali bżonn insibu eh, ekwilibrju. Il-Kroazja l-pajjiż l-iktar għandu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 ikkonferma illi għanna leġislazzjoni li hija tajba imma jesistu problemi għal dik li għall implementazzjoni u għalek bżon identifikaw dawk il-gvernijiet tal-istat membra xumma dejjem il-gvernijiet li jisibu raġunijiet ekonomiċi għax raġuni jew oħra illi u għajnejhom għal biodiversità u għalek għandna bżon nbidlu l-viżjoni tagħna u għanna bżon nikondannaw dawk li jeġixxu kontra n-natura. Per eżempju, ma tan nikondannaw u kol xiksur ta' detjiet tal bnidem Grazie. Pedre, i Georgija diadrammatizja n fisvita na sima. Grazie ħafna, Signor President. L-agrikoltura għandar għandha rwol importanti ħafna sabiex aħna preservaw l-biodiversità aħna qed naraw illi għal ċertu elementi it-taxxa hija differenti. U fil-Greċja pereżempju l-bdiewa Grigi qegħdin ibatu ħafna qegħdin jiġridu kontra ir-riforma minħabba illi d-din affettwat ħafna mis-sistemi ta' assigurazzjoni soċjali. U issa fil-fatt hemm ħafna spejjeż imposti fuq il-poplu Grek u dan ħat ippoġġa ħafna diffikultajiet fuq dawn in-nies. Jiena naħseb li rridu nkomplu niġġieldu favur il-bdiewa ħalli huma wkoll jistgħu jagħmlu kontribuzzjoni tagħhom. Grazzi ħafna Signora Miller. Sinjura President, Sinjur Kummissarju, ziz kollegi, jena naħseb illi hija xi ħaġa ċara illi biodiversità hija xi ħaġa li rridu nipproteġuha u parti minn hekk irridu eh, naraw li din tkun preservata. Parti minn hekk iżda ma rridux ninsew u nitilfu minn qudiem għajnejna illi rridu nistabilixxu wkoll dawn l-anijiet aħna din nitkellmu fuq l-ekonomija il tal-art u tal-agrikoltura li għandu importanza kbira għall biodiversità Dan ir-rapport mhuwiex qiegħed jikkundanna l-status quo, qiegħed jgħid illi l-boskijiet sa 80% minnhom il-fatt li mhumiex f'sitwazzjoni tajba din mhijiex xi ħaġa serja. Jiena naħseb illi għandna nibazaw ruħna fuq l-informazzjoni ta' 28 stat membru. Jekk vera nixtiequ navvanzaw aħna għandna bżonn li jkun hemm titjib fil-komunikazzjoni u anka fil- fil-proprjetà privat hemm bżonn li aħna noħorġu b'inċentivi tajbin għal nies kif ukoll informazzjoni tajba nistgħu nserħu fuqha. Sur Ferreira. Grazzi ħafna, Signora President. L-isfruttament eċessiv tal-rizorsi naturali, tal dispeċi eh, ġodda invażivi dawn huma affarijiet li qegħdin jaffettwaw il-biodiversità. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall biodiversità hija il bot ħafna milli tweġib ġenna inwieġbu għal problema tal-biodiversità. Għanna bżonn ukoll li nibdlu il-politika settorjali li tista' tinfluwenza l-biodiversità pereżempju. Iġlida kontra l-omogenità fil-qasam agrikolu, nirġildu kontra l-ispeċi ekoloġiċi invażivi. Irridu naraw li kunem hemm strumenti finanzjari speċifiċi li verament huma speċifiċi għal protezzjoni tal-biodiversità dawn huma ftit mill-miżuri li aħna proponejna fl-emendi li ressaqna dan ir-rapport, grazzi. Of course, of course. Iva, naturalment jiena nappoġġa bisħieħ il-biodiversità fil-kostituenza tiegħi fil-Renju Unit u fl-Ewropa. Fil-fatt aħna għandna ħafna art mistadra u mill-kosta ta' dan aħna nixtiequ li wkoll naraw li proteġu l-safar tagħna. Hemm ħafna affarijiet li nixtieq nipproteġi jiena hekk kif hemm fir-rapport naqbel magħkom il-koll iżda bat ir-rapport jaqbad is-triq tan-niżla. Jekk aħna naraw li fil-fatt hemm proposta għal birokrazija fejn għan bżon li proteġu sajt aħna edin naraw li edin li preferu li nkomplu nimplementaw il-politika tas sajt komuni u fejn aħna bżon iktar amministrazzjoni fuq livell lokali qed nippruvaw nipreferu iktar sistema ċentralizzata jena jkolli ngħid li għal soluzzjonijiet għal problemi li għarafna l-kol kemm aħna huma ħżiena. Mela, konkludejna s sessjoni kaċ tiegħi issa survella Thank you, Madam President, and on behalf of... Grazie ħafna, Senjor President, fissem il-Kommissjoni Ewropea, nishtin ingrazzi ħafna l-Parlament Ewropew għal dan l-impenn li jintom ħattu tal-li appoġġejtu il-bżon li aħna niproteġu l-kapital naturali tagħna. Jiena naħseb li mal din il- riżoluzzjoni u konklużjoni tal-Kunsill jaslu u jaqdu jinaqdu fl-imkien aħna nasbu li verament nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna tal-biodiversità. Ir-reviżjoni ta' nofs żmien kif ukoll ir-rapport tal-Parlament ikoll din jgħidu l-istess ħaġa fuq l-importanza kbira tal-integrazzjoni effettiva tal għanijiet tal-biodiversità fil-qalba tal-politika l-oħra kollha li tista' taffettwa l-biodiversità. l parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna u kruċjali sabiex nilqu l-għanijiet tal-biodiversità. Kemm b'dak li għandu x'jaqsam iż żida tal-valur tal-biodiversità u fl-istessin nixtiew nintegraw l-għanijiet tal-biodiversità fil-politika l-oħra tal-Unjoni Ewropea u fl-istessin aħna nixtiequ illi naraw li din riżoluzzjoni timbidel u minn floka ikunna politika konkreta fuq il-protezzjoni u fuq il-fondi naqbel perfettament ma' min qal li hemm bżonn il l-partijiet interessati kollha jkunu appoġġjati. Nasab din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li jekk ikollna l-leġiżlazzjoni tkun xi tkun mingħajr appoġġ din tkun diffiċli ħafna sabiex nimplementawha. Jiena naqbel ma' numru ta' membri illi esprimew l-opinjoni tagħhom illi l-istati membri għandhom rwol importanti ħafna x'implementaw. L-istati membri e kif qalet Catherine Berder hemm bżonn illi iżidu l-implementazzjoni Is-sur Bojlan qal jekk jiena nistax ngħid xinha l-pożizzjoni tiegħi, jiena naħseb illi l-pożizzjoni fuq dan is-suġġett mhux ħajkun l prerogattiva tiegħi, iżda l-pożizzjoni li ħanieħdu ħatkun pożizzjoni ta' numru ta' kummissarji naqdu flimkien sabiex isir l-eżerċizzju ta' fitness check. Jiena ma nixtiex indajja fil leġislazzjoni li għandna jien dak li nixtieq huwa li konna il-miżuri kollha li għandna bżonn sabiex nilqulanijiet tal-istrateġija 2020. Jiena ħadd nota ta' dak li qalet l-Onorevoli Awken jiena naf li ħdimna flimkien fil-passat u naf li ġenwina ħafna iżda nixtieq eh, l-inserraħ l rasek illi il-Vice President Timmermans kif ukoll ħafna kummissarju ma kollha favur il-biodiversità. Issa dwar ħafna mill-affarijiet li ntqalu mill-membri onorevoli li qalu li hemm bżonn li aħna ninvolvu lil bdiewa jekk aħna nixtiequ li nilqu verament l-anijiet tal-biodiversità. Iva naqbel jiena aħna konna nat nitkellmu fuq l-implementazzjoni iżda ma ninsewx illi kien hemm rapport ta' State of Nature, State of Environment u fil-fatt it-tnejn li huma identifikaw numru ta' kawżi illi qegħdin waslu għat-telfa tal-biodiversità mhux biss il-problema bl-implementazzjoni. Waħda mill-kawżi wkoll illi kienet identifikata mir-rapporti kollha mhux ma kienx biss l-agrikoltura per se, iżda xi prattiċi negattivi fiħdan l-agrikoltura. Il-pak ma' turisti li ġejjin għandha tkun sabiex tiżgura l miżuri tal-tisih ta' biodiversità jkun għadin jintużaw fuq livell lokali u nazzjonali u minħabba ir-rwol illi għandhom il-bdiwa, il-bdiwa għandhom ikunu appoġġati, nataw inċentif, ikunu premjati jekk huma ikunu din iħarsu u jerġgħu jistabilxu ċertu biodiversità li tkun tkun mitlufa. Il-lanijiet ta' biodiversità hija importanti ħafna s-soċjetà kollha kif ukoll s-settur tal-bidja. Jina naħseb li jekk qalet l-Onorevoli Kustinger bdiwa għandhom ikunu parti mis-soluzzjoni li għanna nsibu. Nixtieq li ntem diskurs tiegħi fuq nota pozittiva. L-konklużjonijiet tal-istrateġija ta' nofsi żmien tal-biodiversità jatuna jatuna raġuni biex ninkwetaw iżda fl-istessin biex nkunu ottimisti u pozittivi għabbażi tal-progress li sar nirridu nżommu f'moħħna dak li sar sissa u dak li ksibna sissa aħna għandna bżonn li nkomplu nakkumulaw iktar esperjenzi pożittivi u fl-istess ħin li niġbru l-informazzjoni ħalli għabbażi l-informazzjoni ħna nieħdu deċiżjonijiet. Għanna network li dejjem jikber ta' ħafna organizzazzjonijiet u ċittadini li lesti li jieħdu mpen u diġadu ħafna impen sabiex jipproteġu il-natura l-biodiversità. Nixtiequ illi aħna nilqu l-għaniet tal-biodiversità sas-sena 2020. Id-direttivi illi konna niddiskutu mhumiex għan fihom infushom iżda huma il-mod ta' kif aħna nistgħu nilħu l l-lini, ġifieri li nilħu l għani tal-sena 2020. Naħseb li ħaġa importanti li rridu nagħmlu hija li rridu naħdmu iktar flimkien ħalli bekk nilqu l-għanijiet tagħna grazzi. Merci monsieur, le débat est ainsi